din is-sessjoni. Il-ħidma għal dil-ġimgħa il-konferenza tal-Presidenza skont artikolu 137 adottat l-aġenda illi issa qed tiġi mqasma. Im Anschluss daran an dieser Kien hemm talba għal dikjarazzjoni dwar il-legalità ta' l-atti firmati fil-Kunsil. Is-Sur Dol jisti intervjeni dwar din il-kwistjoni. President, kif taf dak li qed jiġri fl-Arġentina u teddida ta' nazzjonalizzazzjoni ta' kumpanija aħna nappellaw illi ikun hemm dibattitu dwar il-soluzzjoni għaliex irridu nħarsu l-investiment Ewropew f'pajjiżi mhux membru u rridu nirreaġixxu għal din id-deċiżjoni unilaterali li ħadu b'mod arbitrarju l-awtoritajiet tal-Arġentina. U għalhekk irridu illi nagħmlu dan id-dibattitu għada u r-riżoluzzjoni tiġi infasla biex bekk inkunu nistgħu nivvutaw dwarha m'hemmx għalfejn nivvutaw għada, nistgħu nivvutaw il-ħamis. Hekk qed jitlob il-grupp tagħna. Nice. Smajtu l-mozzjoni ta' Surdol minu favur. Skont ir-regoli jiena irrid nistaqsil xi biex jitkellem favur il-mozzjoni ta' Surdol, is-Sur Oreħa. Un prinċipju ke kreo ke prinċipju li jiena naħseb li għanna bżon defendu kemm ġewwa kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea u l-prinċipju ta' sigurta legali. Dan huwa kriterju li rridu niffaċċaw u niġġildu kemm anzi, il-kunċett li rridu niġġildu kemm ġewwa u kemm barra eh, l-Unjoni Ewropea hija l-arbitrarjetà. Meta jkun hemm deċiżjoni li fiha inċertezza legali u arbitrarjetà, din hija deċiżjoni li taffettwa miljuni u eluf ta' eh, azzjonisti żgħar u dan huwa preċedent ħażin għal ħafna investituri Ewropej u fid-dinja. Għalhekk aħna ngħidu li dan id-dibattitu huwa wieħed neċessarju huwa indispensabbli iżda ma rridux naħsbu biss fi Spanja, f'kumpanija Spanjola, iżda wkoll eh, bħala eh, eżempju għal ġejjieni għal ħafna intrapriżi Ewropej barra mill-frontieri tagħna. die Ihre Wortmeldung so verstanden, dass Sie auch für den Antrag sprechen wollten. Sur Swoboda, inti wkoll tishtet titkellem favur xi jishti jitkellem kontra din il-mozzjoni? Ħadd, mela allura ejaw nivvutaw minu favur il-mozzjoni tal-PPE hekk jogħġobkom ollu idejkom kontra. Assenzjonijiet Astenzjoni waħda u għalhekk taddi. L-istqarrijiet tal-Komissjoni u l-Konsil dwar il-Sigurta Legali tal-Investimenti Ewropej li l-Unjoni Ewropea Dan il-punt huwa inkluż fl-aġenda tal-erba ora nofsinhar skadenzi, il-mozzjoni għal rezoluzzjoni għada nofsinhar. Mbagħad l-emendi u l-emendi konġunti għal rezoluzzjoni il-ħamis nofsinhar. Emendi għal mozzjonijiet konġunti il-ħamis fis-sija. Ser nivvutaw il-ġimgħa 20 ta' April. Sur Sala Franka, point of order. Aħna nħedu għos din id-deċizjoni li namlu dan id-dibattitu nadotaw rizoluzzjoni, iżda rridu nikkonsidraw li għada mux ħatkun prezenti fil-kamra il-rappresentanta u li għalli xanda laqam mal-Ministri ta' Difiza u jena naħseb li aħjar nbidlu l-agenda. Forsi nistaw nisimaw, forsi tista' tagħmel dikerest arja fuq dan il-kun fuq dan il-suġġett, grazzi. Das erstaunt mich jetzt natürlich, Herr Salafranca. Ich bin davon informiert worden, dass Ihre Fraktion. Il-President, jiena sorpris li qed nisma' dan sur Sala Franka. Jiena kont smajt illi din kienet mozzjoni għal rezoluzzjoni illi il-grupp tija krida illi tiġi diskussa u adottata din il-ġimgħa. Minkejja li rappreżentant Oli ma tantx għandha ħin forsi tkun tixtieq tikkummenta xorta waħda l-avvis li jmiss l-SND tarab illi il-rapport ta' Senjura Lulling dwar prodotti enerġetiċi u l-elettriku biex dan jitneħħa mill-agenda. Sur Swoboda il-rapport Lulling huwa rapport tajjeb ħafna. Iżda fis situazzjoni preżenti jista' jinftijem ħażin. Qegħdin nitkellmu dwar is-sistema tat-taxxa li tħares aktar l-ambjent din għandha taqsam għal motta kif aħna nagħmlu taxxa fuq il-diesel u fuq il-petrol. Titlob li l-istati. Fost l-istati membri anzi hemm il-biża illi id-diesel ikun taxxat aktar. U ma ma jixtiqux illi fit ċirkostanzi attwali jiġri hekk fejn il-prezzijiet tal-karburant xorta huma għoljin. Aħna naċċettaw illi din hija idea illi nistgħu nikkonsidrawha mhux illum imma forsi xi darb'oħra fil-ġejjeni. Il-rapport huwa pjuttost vak u jgħid li kull żieda fil-prezzijiet tal-diesel tista' tiġi kompensata x'imkien ieħor fis-sistema tat-taxxa. Hekk jgħid. Minħabba li għaddejjin minn perjodu sensittiv rigward tal-prezzijiet tal-enerġija, il-grupp tiegħi jistaqsi biex dan ir-rapport jitneħħa minn fuq l-aġenda ta' din il-ġimgħa. Irridu niċċaraw aħjar ir-rapport mod partikolari is-silta tal referejt għaliha u forsi narġgħu nresquh fil-plenarja darb'oħra. President. Is-Sur Lamsdorf jixtieq jappoġġa il-mozzjoni tas Sur Svoboda. Iva, jiena naqbel mal-mozzjoni ta' Sur Svoboda biex inneħħu dan ir-rapport mill-aġenda ta' din il-ġimgħa. Għanna bżonn diskutu aktar qabel ma dan ir-rapport jasal fil-plenarja dan ser wassal biex il-prezzijiet ta' diesel jolew u dan ser jibat messaċ ħażin lill-kumpaniji ta' trasport li sewwieqa privati u il sidin ta' trakkijiet dan huwa rapport illi rridu niddiskutuh darb'oħra. is sinjora Luling, kellem kontra. Eh, Ma nara l-ebda raġuni oġġettiva biex aħna naċċettaw din it-talba minnaħa tal-grupp SD. Sur President, taf illi Sur Sarkozy għamel meeting ġewwa Plas la Concord Fariġi u qal lil folla biex ma tibżax. Passur Sarkozy jiena minix daqshekk ċerta illi ser nirbaħ imma lanqas qed nibża' il-konsultazzjoni tal-Parlament dwar din id-direttiva tal-Kummissjoni hija tal-29 ta' April is-sena l-oħra. Aħna ilna seba xhur niddiskutuha fiħdan il-Kumitat. Ir-rapport tiegħi ġie adottat fid-29 ta' frar minn għalija. Jekk se noqogħdu ntawlu l-affarijiet dan muser jiswa għal xejn. Għaliex nafu dwar xiex qed nitkellmu hawnhekk, mhux kif qed jgħid is l Svoboda. M'hemmx nuqqas taftajim. Il-liberali kol tkellmu bitċar favur illi nollu it-taxxi fuq id dizil U anke is-soċjalisti jiena tlift fil-kumitat. U issa ser ninataw l-opportunità biex nivvutaw kontra din il-proporzjonalità. Grazzi ta' sew xtaqt ngħid dan bil-Ġermaniż biex il-kollegi tiegħi jifmuni. Jifmu illi l-argumenti tagħhom ma jreġġux. Jider biċċar x'inhi s-sitwazzjoni. Dan mhux is-sinjal li rridu nibatu huma jridu jibatu dan is-sinjal u għamlu hekk fil-kumitat. Għalhekk, sur President, wasal iż-żmien illi nieqfu nitkelmu u nieħdu id-deċiżjoni u għanna nieħdu din id-deċiżjoni din il-ġimgħa, grazzi. Frau hätten Sie selbst in Letzeburg verstanden. Also ich glaube, das äh, ist keine Frage der Sprache. Gut, ich lasse über den, ich lasse über den Antrag des... Stajt titkellem bil-lingwa ta' Lussemburgu, Sinjora Lulling, konna nifmuk xorta wahda. Ser nivutaw dwar proposta ta' sul-fobu da' minu favur. Minu kontra? Ser ikonna namlu verifika, jgħid il-President. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Die haben alle abgestimmt. Ich frage noch mal, ob alle abgestimmt haben. Das ist der Fall, dann schließe ich die Abstimmung. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa.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 Mozzjoni rezoluzzjoni fasla mill GNGL skont regola design paragrafu 6 dwar il-ftajim tal-PNR ma l-Istati Uniti ser jiġi inkluż fil-vot fil-ħin tal-vot qabel il-rapport endvelt L-imes rapport ta' Sur Kazmarek dwar l-impatt ta' devolution tal-manager tal-Kommissjoni tal-assistenza esterna dwar kif għandha tasal lajnuna, l-iskadenza għall-emendi u l-mozzjonijiet għal rezoluzzjoni alternativi mir-rapporter jew minn 76 membri l-iskadenza hija dik tal-4 18 ta' April f'nofsinhar. Dan huwa l-pjan ta' ħidma tagħna din il-ġimgħa nistgħu issa ngħaddu għall-aġenda L-ewwel punt huwa rapport ta' Sur Ħawit drittijiet tal-bniedem fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni. Nixtieq ngħaddi l-kelma lill-rappreżentant Oli il-Viċi President tal kommissjoni il-Baronessa Ashton. Lady Ashton, jo,